Naħseb li l-iktar il-konferenza tal-presidenti nixtieq infakara li l-prezentazzjoni ta' l-emendi trid issir qabel l-10 ta' filgħodu illum. U l-votazzjoni issir waqt il-votazzjoni illum. jiġifieri wara nofsinhar. L-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna għallum huma l-istqarrijiet tal-Kunsill